settur privat u l izvilupp Erba' minuti għal rapporter. Uh, thank you, Mr. President. Grazie, President. Rapporti għaj fuq settur privat u għatassew innovattiv li xiprovdi soluzzjoni għan għasijiet ta' finanzjamenti illi jinħolqu bl-aġenda ta' żvilupp għal 15 sena l-ġejjin. Is-suċċess tal-miri ta' żvilupp għal millenju f'dawn l-aħħar 15 sena waslu għal evidenza ċara ta' kif nistgħu niksbu riżultati pożittivi fil-15 sena l-ġejjin. Biljun persuna għadhom jgħixu binqos minn dollaru 25 ċentezmu kull jum, 800 miljon persuna mandomx bizzejiet ikel. Il-faqar ma inħasruħx blotjiet il-ħolqien tal-ġit illi waqqaf il-faqar. Kenna 15 sena biex nsewu dan fi 17 il-mira ta' svilupp ġdida illi sejjaħna is-sena li għaddiet fl-auspiċi tal-ġnus ma'uda. Kif nistaw nilħuhom daw ambizzjonijiet kbar għal tastir tal-faqar kien taħt il-forum kollha? Jiswew ħafna flus. Il-mitigazzjoni tal-kambjament klimatiku sejra tiswa 250 biljon dollaru il-konferenza ta' Nazzjonijiet Uniti fuq l-iżvilupp u l-kummerċ Taħseb ħajkun hemm lakuna ta' finanzjament, lakuna ta' finanzjament nirrepeti ta' 2.5 triljun dollaru għal miri ta' żvilupp sostenibbli. Somma astronomika, somma illi wieħed bil-kemm jista' jifima għal inqas il-kontribwenti ta' taxxa Ewropej. Somma ta' dan it-tip ma tistax tiflaħ għalija Dan in-nuqqas ta' finanzjament jista' biss isir tajjeb għalih permezz tal-involviment tas settur privat, mhux permezz ta' iżjed taxxi, iżda ta' subiet. L-ewwel nett iżda rridu nwaqfu l-frodi tat-taxxa fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw illi twassal għal telf ta' triljun annualment permezz ta' finanzjament legali flus li għandu jibqa' f'dawk il-pajjiżi jinġieb l-Ewropa u f'kontijiet offshore oħrajn u jinħeba mill-elites ta' dawn il-pajjiżi. Rridu niżguraw illi dawk il-fondi jibqgħu f'dawk il-pajjiżi sabiex jintużaw għall-iżviluppar ta' dawk il-pajjiżi. It-tieni net irridu nitolbu il-membri tal-OECD jilħqu il- Werda tagħhom ta' 0.7% tal-ġenna li saret fis-1970 ħajkun hemm bżonn ta' ġestjoni tajba u impenn tas-settur privat għaliex huwa s-settur illi joħloq 90% tal impiegi u l-iktar jistajn il-foqra fil-pajjiżi l-iktar qed jiżviluppaw flimkien ma' lajn donaturi tal-għajnuna, eccetera, irridu nimmobilizzaw finanzjament privat għal medda swila mhux medda l-qasira u l-settur privat jkun responsabbli għal proċessi ta' xiri pubbliku u rridu naraw trasparenza għal stant it-talba i għal investiment ta' skejjel l-irrigazzjoni tal-eli il-bini ta' bjar, il-bini ta' sptarijiet u bini ta' aeroporti, porti, toro, eh, il-pjanti tal-proċessar tal-likal u l-ħaxix u l-frott, da' kol jistgħu ġejt fil-pajizi. Fisħubija ma' settur pubbliku anki permess ta' assistenza mill-Unjoni Ewropea jekk iridu noffru lil dan il baljon persuni li għadhom jgħixu fil-paqar dinjità tax-xogħol u l-possibilità ta' għejxin adegwat irridu naħtfu din l-opportunità li għandna qudiemna u nibdew naqtfu. Għal dastant jiena dan il-parlament nfaħru il-rapport nfaħru qudiem il-parlament u nirringrazzja lill kollegi mill-gruppi politiċi kollha li enuni u appoġġawni u ringrazzjament partikolari l-assistenta tiegħi Sugur Smajflat. Grazzaf. Thank you, Mr. Deva. is Taħt il-proċedura catch the eye l-onorevoli Venta. Panie Przewodniczący, sektor prywatny stanowi ponad 80... Iva, il-settur privat jirrapprezenta 80% tal-prodott domestiku gross fil-pajjiżi qed jiżviluppaw u essenzjali għat kabir ekonomiku għall-innovazzjoni u għal-ħolqien ta' impjegi. Iżda bosta drabi kun hemm nuqqas ta' finanzjamenti u strutturi għal dastant. Is-soċjetajiet li jinvestu f'dawn il-pajjiż jiridu jindunaw b'responsabilità soċjali tagħhom bħala kumpaniji jiridu jipromuovu svilupp ekonomiku sostenibbli u jipromuovu l-ħolqien ta' impjiegi ġodda. Tajjeb li ninvestu f'dawn il-pajjiżi mingħajr iżda ma nikkawżaw ħsar l-ambjent li tisfrutta l-potenzjal lokali huwa utli għaż-żewġ partijiet. Rridu naħsbu lejn anki t-taħriġ għal ħaddiema soċjetajiet Ewropej għandhom jirrispettaw ir-regoli internazzjonali. Irridu nevitaw kwalunkwe tip ta' abbuż, meta jkun hemm tip ta' abbuż irridu niggarantixxu rikorsi f'dawk il-pajjiżi fejn dawn il-kumpaniji kienu l attivi il-kellem li minn staħt catch DI. Grazzi ħafna nixtieq nifraħ l għanet net lill-rapporter tagħna. Naħseb il settur privat is-soluzzjoni biex ninċildu kontra il-faqar. L-17 eh, eh, għanijiet tal-millenju U ma tajbin, pero għanna bżon naraw il-rizultati għax l-SMIs għadhom dajfin fraġ li maħabba l-krizi. Innuqas ta' finanzjament nistaw niġilduħ permezz ta' tnaqqis fil-pressjoni fiskali kif ukoll il-ġrida kontra l-frodi ta' taxxa qegħdin naraw xed jiġri bil-Panama Papers. Il-sħubijiet bejn is-settur privat u pubbliku ma' importanti ħafna anke s-settur privat biex hekk ikun hemm iktar valur miżjud u niżviluppaw il-monodopera u għal daqsant il-Komissjoni għandha bżonn tifhem illi jekk tappoġġa settur privat ma jfissirx illi il-flejes imorru fil-bwiet ta' xi ħud imma ngħinu biex niżviluppaw ċerti pajjiżi. Grazzi President, ir-rapport tkompli l-strateġija tal-Unjoni Ewropea fil-rigward tal-pajjiżi qed jiżviluppaw din hija politika li tirrifletti l-ispirtu kolonjali, l-interess u attitudni ta' supervja u nistenna l-kuħat eh, jimita il-modell tal-ponent u dan għax Europa ewropa ma jaħdem. Is-settur privat biss għandu jintervjeni iżda nitilfu il-kontroll pubbliku tal-attivitajiet tal-bost fil-bosta stati membri Panama Papers u rew għal darbohra illi l-imprizi jaġixxu b'tali mod li joħolqu problemi. L-investimenti f'dawn l-istati ma jisolvux il-problemi ta' nuqqas ta' svilupp, anzi, iżduhom. U jikontribwixxu għal kriżi ekoloġika wkoll b'karenzija ta' żieda tal-flussi migratorju u dan tassew taħsra. President, um, it's very clear that there Grazzi President Iva, hemm lakuna kbira fil-finanzjament tal-iżvilupp għal dastant li l mill-assistenza pubblika irridu nimmobilizzaw is-settur privat biex insolvu l-sfidi globali. Naħseb li ambjent li wassal għal lajnuna tal settur privat i waħda fejn fis settur pubbliku tirrenja trasparenza fejn ikun hemm il-prevedibil tal kulħadd. Madana kollu jiena nemmen li meta l-imprizi jisru fil-qasam tal-iżvilupp iridu jipratikaw id-due diligence sabiex tassew jifmu il-situazzjoni fil-post illi dak li kun għazin jamlu tassew jindirizza kambjament klimatiku jgħinu biex tinqelet il-faqal u biex ikun hemm aħjar rispett tal-nis tal-post, in-nisa, eccetera. Jiena nemmen illi jekk niġu għal dan it-tip ta' komunikat bejn is-settur privat u atturi oħrajn ta' svilupp nistgħu tassew nilħu dan, grazzi. Onorevole Morvaj. L-Onorevole Morvaj. Thank you. Grazzi, nixtieq nifraħ l-Sur Deva Nixtieq nisħaq jiena fuq tlet modelli dwar kif nistgħu innaqsu l-faqar fid-dinja qed tiżviluppa u kif nistgħu noħolqu impjiegi l-ewwel net. Investituri kbar tal-ponent anki multinazzjonali li jmorru f'dawk il-postijiet u jużaw l-art agrikola l-rizorsi naturali u bloti tal-impjegi għal nis tal-post it-tininet eh, li jintbat ikel jinxteħet ħafna ikel fissu dumping u ma tippermettix eh, l-bdiewa jikunu jistaw jikbru fis-suq tagħhom stess u t-tielet net bl-appoġġ tal-imprizi żaru medju tal-bdiewa lokali li ma taħseb hija l-aħjar waħda li ma tappoġġajn. Thank you. And now the Commissioner Tyson. Grazie il-mikrofonu stare il-Kummissarju Tyson. Thank you, President. Uh, dear President, honorable members. Grazie, membri onorevoli, r-Rapporteur, Huwa għabbi pjaċir li jiena nilqa rapport tiegħek fuq is-settur privat u l-iżvilupp. Dan huwa kontribut importanti għall espressjoni komprensiva tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea fuq l-importanza tar-rwol tas-settur privat fl-iżvilupp. Ir-rapport jirrifletti l-prijoritajiet u l-isfidi identifikati fil-komunikat tal-Kummissjoni tal-2014 sabiex jintlaħaq kabir sostenibli u inklusi fil-pajjiż qed jiżviluppaw u għabbażi anki tal-konklużjonijiet ta' Ġunju Diċembru ta' l-2014. Il- lantana u l nilħu tkabbir sostenibli inklusiv u il in ta' impiegi tajbin. U mistenni il l-popolazzjoni tal-Afrika sejra tirdoppja sal-2050 irridu noħol u tamilin inqas 400 miljon impjeg ġdid. Dan jirinkjedi investimenti sostenibli għad diversifikar tal-ekonomija tal-imsieħba tagħna u sabiex norbtuhom mal-katini ta' valur dinjin. dan huwa dan jirrikjedi anke l-mobilizzazzjoni ta' riżorsi domestiċi jridu anke nikkatalizzaw il-flussi ta' finanzjamenti. Il-qafas tal-Unjoni Ewropea huwa għodda ta' kif nilħu il-miri tal-politika esterna tal-Unjoni Ewropea permezz tal-użu ta' fondi pubbliċi u dawk privati, diskussjonijiet ta' il-pjattaforma Ewropea għal blending li tinvolvi l parlament jinkludi anki l-iskambi dwar kwistjonijiet ta' l-involviment tas settur privat fil-blending. F'dan il-kuntest, Sur President, jiena nistenna illi mill-rizorsi pjanati għal periodu bejn 2014 u l-2020 4.8 biljun euro ta' fondi Ewropej jistaw waslu għal 66 biljun f'investiment mill-istituzzjonijiet finanzjarji u l-investituri privati mill-lat priv kemm tal-Afrika Subsaharjana kif ukoll tal-Amerika Latina. Il-Kummissjoni tibqa' interessata sabiex intejbu s-sieda tal-proġetti blended fl-involviment ta' pajjiżi msieħba u organizzazzjonijiet reġjonali. Din l-istrateġija se tiġi implementata anke permezz ta' strumenti bħal Elegrify u Agrify illi ġew sviluppati sabiex intejbu l-investiment privat fl-elettrifikazzjoni u fil-bidja. Il-partiċipazzjoni ta' soċjetajiet ċivili u settur privat huma essenzjali għall istrateġija tagħna għandna bżonn sħubijiet li jħeġġu lil imprizi sabiex ikun hemm sostenibilità fil-qalba tal-istrateġiji tagħhom u jkun hemm promozzjoni għal mudelli inklusivi u sostenibbli. Il-Kommissjoni se tinvolvi żewġ biljuni għall iżvilupp ta' dan it-tip ta' settur u sabiex inwasslu għal investiment tas settur privat li jkun sostenibli u responsabli sal-2020 din l-istrateġija se tiġi implementata permezz ta' programmi indikattivi reġjonali u nazzjonali kif ukoll kif permess ta' programmi tematiċi. Eżis membri tal-Parlament, id-diplomazija Ewropea tista' tippermetti timmobilizza l-investimenti benefiċċji reċiproċi għal min jibatu min jirċievi il-finanzjamenti f'termini ta' skabbiru impjiegi ħajkun hemm bżonn ta' appoġġ biex nippermettu lil dawn l-investimenti sabiex iseħħu anki f'partijiet tad-dinja iżjed riskjużi li għadhom emerġenti. L-interventi tas-settur privat huma essenzjali anke trasformar tal-miri tal-lanijiet ta' żvilupp soċjali u dawk tal-kambjament klimatiku. Minn dan il-lat, il-koordinazzjoni mal-Istati membri tal-Unjoni Ewropea u rispett tal-prinċipju ta' sussidjarjetà huma element importanti għall-approċċ tal-Kummissjoni f'konformità mal-SDGs u l-Aġenda Tazzjoni ta' Addis Ababa. Membri onorevoli settur privati għasibat sinjali ċari li lest jaħdem mana sabiex isir tassew imsieħeb li finanzja u jwassal għal żvilupp sostenibbli u f'pajjiżet jien nitlobkom naħtfu din l-opportunità. Grazzi President. Grazzi għal qobek diskussjoni, votazzjoni l illum.